Thank you, Mr. President. Commissioner. Grazie ħafna, Sur President, Kommissarju. Iwa, l-Kommissarju fil-fattelqet. Madana kollu. Ħalluni naqra eh, mill-aħħar eh, parir tal-komunità xjentifika tal ils illi tgħid aktar naqra illi l-istokkiet tal ils tal-salura tinsab f'għada kritika ta' fl-2012 u l-indiċi Eh, l-indiċi fil-fatt tal-reklutaċ tal-WGL huwa għabax ħafna u inqas fil-mija għal baħar tat Tramuntana u 6.5% eh, meta qabbel ma l-1960 u l-1979 l-effett fuq is-sallura irid eh, jitnaqqas u l-bit tas sallura irid jintlaħa għal livell aktar baxx. Li kiku konet nitkellmu fuq pereżempju il-ton jew il-pixxi spat m'għandix dubju illi s-Sinjora eh, Kummissarju kien ser tkun għawek minħabba li biex tkellimna fuq nuqqas ta' azzjoni li qed nieħdu. donu donnu mhux qed nagħtu import importanza l sallura Salura e, fil-fat taddi minn ħafna fażijiet u taddi anka minn ħafna kuluri u tipi. Il-regolament li, e, li għandkom u dimkom imur lura għal-2007 meta l-Stati membri wara ħafna snin ta' diskussjoni finalment qablu illi jagħmlu xi ħaġa fuq it-tnaqqis fuq in-numru tas-salura. Il-dibattitu ssilu sera la xar snin, ir-regolament ilu fis-seħħa l-iktar għal dawn l-aħħar ħames snin u f'dan iż-żmien kollu l-istokkijiet tas-salura komplew jonqsu. Fl-2012 il-parir min-naħa ta' l-ISIS kien allarmanti l-istokkijiet eh, u għaw ekser nerġani kwota kienu aktarx mhux ser jikkontribwixxu sabiex issa allura terġa' tirkupra. Din tassew hija problema u il-pjanijiet ta' ħafna mill-istati membri jiddependu fuq illi nerġgħu nsaħħu dawn l-istokkijiet. Issa xejn ma jintqal fuq il-glass eels Għalhekk li qed inżidu issa mar-regolament il-ġdid U ma żewġ aspett importanti ħafna. Qabel kollox il-Kummissjoni għandha tippreżenta eh, rapport fuq l-istukjar mill-ġdid tal-istokiet tal-ħut. Barra minn hekk nixtiequ li jkun hemm proposta leġislattiva ġdida sa qabel tmiem Marzu ta' sena d-dieħla illi ikun permezz tiegħu dan permezz ta' dan ir-rapport ikunu nistgħu nsalvaw is-sallura Ewropea. Aħna mhux qed nippruvaw narmu jew impoġġu din il-proposta ma ta', regolament mal-oħrajn kollha li għandna. Wara kwet jittama illi wara l-votazzjoni fil-parlament ikun hemm proċess eh, eh, rapidu sabiex nieħdu azzjoni. Hawnhekk għandna qudiemna mhux biss is-sopravivenza tas-sallura Ewropea, Iżda wkoll ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fil-palk internazzjonali. Ridu wkoll nimponu sanzjonijiet fuq pajjiżi terzi illi jagħmlu sajt li mhux sostenibbli Jan fakru illi jan niftakru illi salura Ewropea hija waħda mill-ispeċi eh, f'periklu eh, u parti minn mill-konvenzjoni sajtes, Nishtiq nirringrazzja l kull min appoġġani bħala rapporter, nishtiq ngħid illi ninstab ċerta li ġenerazzjoni futuri mhux ser jifmu il-loġika ta' dan eh, tal fat li qed nirranġaw il-regolament, il, il, um, il però hawnhekk għandna fidejna il-futur ta' din l-ispeċi. Grazzi. Grazzi ħafna l sinjura Rapporter, issa naddi l-kelma lis sinjura Damanaki. Grazzi ħafna, Sur President. Membri onorevoli ta' dan il-Parlament, jiena nixtieq nirringrazzja lis sinjura Lovin u il-membri oħra tal-Komitat Pesh għal kontribut tagħhom għal dan ir-rapport. Kif tafu il-mira għal din il-proposta kienet illi il regolamentazzjoni tiġi konformità ma' regoli tat trattat Eh, f'kemm fratti delegati kif ukoll fratti ta' implementazzjoni. Jiena nilqa ħafna mill-proposti eh, ta' bidliet u ninsab ċerta illi fil-dibattiti f'dan il-komitat intom kontu qed tgħidu jekk ux qed nagħmlu biżejjed sabiex inħarsu s-salura Ewropea. Ġiġa smajt ġiġa smajt is-sinjor Levin tgħid dan sessjoni toħra tal-plenarja. Jina nifhem li hemm bżonn revizjoni tar-regoli attwali Iżda dan imur li lin mill-ambitu tal-proposta tal kummissjoni Nixtieq nerġa' ntenni li l kummissjoni qed timpenja ruha sabiex tiżgura li jkun hemm irkupru tal-istokkijiet tas-salura Ewropea. Iżda rridu naħdmu eh, aħjar. U għalhekk illi reċentament irċevejna u għet l-aħħar valutazzjoni mill-ISIS dwar l-implementazzjoni mm, tal-impjanti tal tal-ġestjoni tas-salura. Barra minnek qed nistennew ukoll ir-rapport annwali tal-ISIS f'Novembru tal-2013 għandna bżonn dan il-valutazzjoni biex inkoplu bil-ħitba tagħna dan il-parir ser ikollu kol valutazzjoni tal tal-regolament u għabbażi ta' din id-dejta xjentifika u teknika il-Kummissjoni ser terġa eh, toħroġ rapport saqabel l-aħħar ta' din is-sena li jingħadda lill-Parlament u lill-Kunsil dwar l-effettività tal-maniġġar tal-istokkiet tas-salura Ewropea u ser naraw jekk għandux ikun hemm emendi sabiex nirkupraw l-istokkijiet ta' din l-ispeċi tant importanta nixtieq niżgura għalkom u serħilkom moħħkom membri parlamentari Ewropew illi aħna naħafna ħafna l-qalbna dan l-istokk ta' salura Ewropea. Grazzi ħafna, Signora Kummissarju. Issa għannom tal-gruppi politiċi l-ewwel naddi il-kelma l sur Kun. Danke, Herr Präsident. Grazie ħafna, Sir President, Aziza Kommissarju Damanaki, Aziza kollega Levin, jahna l-lum għalli nitkelmu fuq eh, l-allinjament li aħna rridu nadattaw il-ġislazzjoni għal trattat tal-Lisbona, speċjalment f'dak li għandu xieqsam l-atti delegati u l-atti ta' implementazzjoni. Iżda fl-istess ħin aħna nafu illi s-sitwazzjoni tal-istok li aħna għanna bħalissa dak għandu xaqsam il-biomassa mhuwiex situazzjoni tajba u dan huwa suġġett importanti ħafna importanti li aħna rridu niddiskutu dan il-punt ħalli aħna naraw kif aħna ħan nintroduċu dan il-punt l-1100 dan kollu. U aħna rridu naraw illi fis-sena 2007 aħna konna introduċejna proibizjoni tal-esportazzjoni tal-prodotti ta' salura. Waħna nafu kol illi il-biomassa ta' dan l-ispeċi ta' ħut huwa fil-fatt importanti minħabba li aħna rridu nidentifikaw eżattament minn fejn ġejjin dawn il-ħut u naraw mbagħad ikunu jistgħu jmorru lura fix-xmajjar tagħhom eh, fix-xmajjar tagħna ħalli mbagħad ikunu jistgħu jimexxu l-proċedura tagħhom normali. Aħna nafu wkoll li dan l-esportazzjoni rridu nwaqfuha u din il-proibizzjoni tal-esportazzjoni irridu nimplementawha ħalli bekk ikollna ikonna fil-fat stok iktar sostenibli fil-ġejjin, aħna nafu wkoll li għandna kwestjoni li għandha x'taqsam mal-akwakultura u għandna wkoll eh, l-importanza li aħna nipplementaw dan kollu fis-suq intern. U naraw ukoll li meta mbagħad l-istok tal-ħut jirkupra ftit ikunu nistgħu nerġgħu nistadu għal din nispeċ ta' ħut. Jiena naħseb ma rridux narmu it-tajjeb mal-ħażin. Aħna rridu naraw li ma nabdux pereżempju ngħidu li rridu nintervjew nibdlu kollox. Vera naqbel ma dak l-qalt is-Sinjor Levin li hemm bżonn ta' evalwazzjoni tajba. Ħalli aħna mbagħad narax nistgħu nagħmlu mbagħad nimxu l-qudiem. Grazzi. Socialista. Grazzi. Issa għannom tal-SND, Mr. Nielsen. Grazzi ħafna, Sur President. L-istok ta' salura Ewropea jinsab eh, punt kritiku et namlu sajd eh, eċessiv u qed inxeklu iċiklu ċiklu ta' ħajja komplikat ta' dawn il-ħut, dawn jista' dan din tip ta' ħut ta' tista' tgħix għal ħafna żmien, però rridu noħolqu l-kundizzjonijiet tajba għal irkupru ta' dawn il-stokkiet tal-ħut, hemm bżonn miżuri eh, rapidi eh, bazati eh, fuq il-parir xjentifiku Nistaw kol għanna bżon miżuri għal l-rkupru fuq meta twila ta' żmien. Nixtiequ nitkellmu favur proibizzjoni kompleta, sħiħa. Iżda dan ix-xekkel il- il-xekkel il-suq għalhekk li rridu nagħmlu huwa illi niżguraw li nagħmlu xi ħaġa effiċenti sabiex nirkupraw dawn l-istokkiet tal-ħut. Fil-kumitat aħna tlabna il-Komissjoni sabiex pjana biex toħroġ pjan ġdid għabbażi tal-input il-ġdid li għandha fideja jina nittama li dan ifisser illi l-ġejjini tas-salura Ewropea ser ikun wieħed li jista' jserħilna moħħna. Iżda nittama li l-partijiet interessati kollha eh, jinvolvu ruhom aktar minn jagħmlu fil-passat. Grazzi ħafna issa għandhom tal-alde. Is-sur Gallagher għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna, Sur President, Kommissarju, kollegi. Jina nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Isabella Lovin għal rapport taħra taħħa memx dubju illi il-stock tas salura Ewropea laħqet livelli baxxi storiċi. Fl-2007 da eh, fl-appendix tal-konvenzjoni CITES eh, danġi inkluż u eh, anka il-stokkiet tal-ħut ġew inklużi bħala il-speċi tas-sew f'periklu. Rridu niskuraw illi nirkupraw eh, illi dawn l-istokiet tal-ħut jilħu livelli sostenibli. Fost dawn il-miżuri nilimitaw is-sajt namluwa iktar faċli illi dawn il-ħut ibidu fil-ibidu xmajjar u skont pjan irlandis fil-fatt ser ikun hemm eh, proibizzjoni kompleta ta' dan it-tip ta' taħut fil-Shannon u Carib fl-Irlanda. Ehm, l-istokkijiet ta' salura Ewropea fl-Irlanda komplew jonqsu fid-19 daw l-istokkijiet jiġu mkisrin permezz ta' impjanti idroelettriċi f'Shannon u, u minkejja il-sforzi tagħna sabiex nitrasferixxu il, il dawn il-ħut b'nadi oħra. Sa minn nofs it-tmeninijiet bdejna programm ta' stukjar mill-ġdid u fl-ħarnet nixtieq ngħid li l-grupp tiegħi qed eh, jixtieq fil-fatt jerġa' jintroduċi emenda partikolari u qed isejjaħ l-istati membri sabiex jgħinu s-sajjieda jiddiversifikaw il-metodi taqbit tagħhom importanti illi nitkellmu fuq li ma tip ta' nkunu qed nitkellmu pelagiku jew le il U fil-fat fl-10 ta' Lulju, Sinjura Komissarju qalet li ser tagħmel eh, l-almu tagħha sabiex eh, niżguraw li jkun hemm sajt sostenibbli fil-Grigal tal-Atlantiku. Hawnhekk qed nirreferi għal atrota post l-oħrajn, ehm, però eh, dan sar fil din il-weda saret fil-bidu tas-sajf, is-sajf għadda u xejn għaddu ma sar. Grazzi ħafna għannom ta' li CR Sur Gobrovnik. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena nixtieq nibda billi ngħid li dan kien rapporta sew bilanċat. Nixtieq nirringrazzjak għal eh, kollaborazzjoni kollha tagħkom biex inħarsu Eh, l-stokkijiet tas salura Ewropea irridu nifukaw fuq żewġ punti. Ir-rapporter qalet li hemm nuqqas ta' studji xjentifiċi. M'hemmx biżejjed informazzjoni jew informazzjoni konsistenti fuq dan it-tnaqqis. Barra minn hekk hemm sistema ta' informazzjoni differenti fuq tip ta' sajt tas-salura Ewropea. L-informazzjoni li għanna aħna hija differenti minn dik tal-Eurostat, u għalhekk hemm diskrepanza fil-figuri illi ma Mm, u bekk ma nistawx ikunu ċerti eżattament fuq il-livelli ta' stokkijiet ta' salura Ewropea. Dawn in-nuqqas, din in-nuqqas ta' informazzjoni u informazzjoni mhix l-istess, eh, xekkilna mill-li namlu xol tagħna bizzejt. Barra minn hekk nixtieq nitkellem fuq il-Bahar Baltiku mm, illi fija jsir sajt għal ħut pelagiku. U ser ikun hemm zida l-istokiet tal-ħut. U għawek għandi f'moħħi partikolarment il-merluz. Nitlob li l-Kommissjoni sabiex eh, tagħti l-kontribut tagħha f'dan l-aspett. Grazzi ħafna, s-sanad il-kelma l-Sur Gustafsson għannom tal gwem Sur President, jina nishtiq nirringrazzja l-Sinjura Lovin għal biċċa xogħol eċċellenti tagħha. Sfortunatament hemm ħafna għajdut fuq is-salura Ewropea ħadd ma jaf minn fejn jitwildu, saħan sitra kien hemm min qal li dawn jiġu krati minn nida eh, li tiġi eh, msaħna mix-xemx dawn jitwildu fi pra il-bot ħafna mill-pra tagħna tal-Unjoni Ewropea. Iżda jekk irridu nkomplu, li din il-speċi titkompla, irridu eh, irridu naħdmu. Għalek eh, operaw anka mal eh, mal-autoritajiet internazzjonali. Biex nirkupraw dawn l istokiet tal-ħut, irridu waqfu is-sajt ta' dan it-tip tal-ħut. Minar miżuri trastiċi ma nistawx niksbu l-livelli mixtieqa u għalhekk il-kwistjoni hija meta ser niddeċidu illi nieħdu dawn il-miżuri drastiċi. Għaliex jekk ma neħdux miżuri drastiċi dawn il um, din is-salura Ewropea ħad spiċċa darba għal dejjem u x'ser ngħidulhom il-ġenerazzjonijiet illi ġejjin Grazzi ħafna. Issa għannom tal-IFD Is-Sur Belder. Signor, Sur President, Signora Kommissarju, din kienet kwestjoni ta' sew teknika. E, iżda jekk ħajkolna dibattitu, importanti li dibattitu appuntu jkun ibbażat fuq il-figuri. E, il-problema għas-salura Ewropea u ma' turbini fil-impjanti ta' l-enerġija l-istati membri iridu ineħħu dawn l-ostakli sa dak iż-żmien iridu namlu xaħġa. Per eżempju, sena li għaddit 4000 eh, ħuta ġit meqru ġit eh, salura ġit eh, ġit mistada. U fil-fatt 25,000 eh, eh, huta ser eh, tiġi mejjuna jekk aħna nieħdu azzjoni. Gurtu. Tajib, mela għandna opinjoni indipendenti minn ħadd Sur Harton. Mela, għawek naħseb li għanna daqxejn ta' periklu għawek dwar is-sajt tal-salura. Naturalment is-sajt tal-salura jt ikun kemm jista' jkun sostenibbli. U qegħdin nisimgħu li hemm ħafna minnhom minn dat tip taħut li sajda stess iridu jaqbduhom u jgħinuhom sabiex ikollhom aċċess għall baħar iżda naħseb illi l-isforzi tagħna jistgħu waslu għal iktar rkupru tajjeb ta' dawn l-istok. Sur President għalija, din xi ħaġa importanti, jiena naħseb li l-ewwel nett aħna nistgħu naraw illi qed naqirdu l-industrija tas-sajt. U mbagħad qed naraw illi eh, fil-fatt qed naraw illi rridu l-sajda stess jgħinu illi fiżikament jiċċaqlqu dan il-ħut min-naħa l-oħra. Is-sur Natal Dover. Iva fil-fatt aħna għawek nasin il-ħaltu l-affarijiet. Nafu illi rridu ikonna nadattaw leġislazzjoni skont trattat ta' Lisbona u nafu kolli li l-Kommissjoni sa tittiplementa jew l-atti ta' implementazzjoni jew l-atti ta' delegati ġifiri li ħaġa naturali hija li aħna nimmendaw dawk il-punti li għandhom xieqsum mar regolament 209 u 201. Ġifiri aħna Nasbu li ma rridux nużaw approċ differenti bħal dan. Nas minn dan, aħna fil-fatt li naraw li qed nagħmlu analiżi, analiżi u li qed toħroġ ċertu affarijiet li forsi mhijiex li qed issir fl-iktar mod xieraq. Jiena naħseb li fil-fatt il-proċess iridu nizviluppaw blaħjar mod u aħna naħsbu li konsultazzjoni li rridu namlu qabel ma l-Parlament tindirizza l-Kummissjoni u l kunsil għadha ma sarriċ. Jiena nixtieq insemmih dan il-punt minħabba li kulħadd qiegħed jipprova minn kollox sabiex aħna nadattaw l-leġislazzjoni tagħna trattat ta' Lisbona. U naħseb li daw l-isforzi kollha allura ma għandhomx jisfixxaw fix-xejn. Issa li għattilkom dan jek nħares lejn is-salura vera illi il-popolazzjoni ta' salura innaqsel b'95% jekk aħna inqablu l-livelli tal-lum il-ġurnata ma dawk il-livelli li kellna fis-snin 70 u snin 80. Huwa veru li l-miżuri ta' konservazzjoni huma importanti wkoll u nafu illi fil-fatt is-sellur tinsab fi stadju kritiku aħna nasbu illi l-miżuri tal-kupru li kienu stabiliti fis-sena 2007 għal din ispeċi ta' ħut kienet tappella wkoll li l-istati membri sabiex jiżviluppaw eh, miżuri ta' ġestjoni ħalli bekk għal menu 40% tal bija tista' terġa' tkun irkuprata. U skont il-regolament sita sina nixtieq ngħid li fil-fatt aħna jkollna bżonn ta' protezzjoni partikolari u proibizzjoni ta' l-esportazzjoni waħda mill-miżuri l-iktar importanti f'dan il-kontest. Hemm bżonn li iżda aħna llum mhux biss qegħdin nitkellmu fuq s salura stanka fuq il komitologija Grazzi. Grazzi ħafna sa' Sinjura Rodost. Grazzi ħafna. Aħna qegħdin naraw illi fil-fatt l-sitwazzjoni li tisab fiha eh, mesa l-ura Ewropea hija ħażina ħafna. Naħseb li din leġiżlazzjoni waslet tard ħafna u ma kienx implementata f'waqta u qed naraw li l-ispeċi tal-ħut ta' din is-salura qegħdin dejjem jonqsu. Aħna eh, nkollu nippruvaw nadattaw għal trattat tal-Lisbona u jekk nagħtu eh, daqqatajn ta' malajra għal dawn l-adattamenti li tisiru dinja huma jitqisu bħala formalitajiet iżda dan mhix kwestjoni ta' formalità biss. Aħna dan il-Parlament iridu naraw eżattament kif ħanimxu bil-politika tas-sajt fil-qudiem. Aħna rridu kol nosservaw eżatt monitoraġġ qed jiġri u aħna wkoll naħsbu illi l-pjanijiet ta' ġestjoni rridu jsiru tajjeb u apparti minn hekk aħna naħsbu illi fil fadak li qed jidġi minn issa u fil-perjodu medju ta' żmien mhux qed ikun ikkonsidrat aħna rridu wkoll naraw illi eh, il-projbizzjoni għandu tkun implementata iżda aħna ma rridux nagħlqu għajnejna qudiem ir-realtà u jekk ikun hemm bżonn aħna rridu nimplementaw ukoll miżuri oħrajn li jkunu meħtieġa grazzi. Grazzi. Köszönöm szépen, most Stevenson. Grazzi ħafna, is Stevenson, għal-minuta. Grazzi ħafna, Iva, aħna fil-fatt rajna illi kienem naqis ta' 90% fil-mija fl-stocks ta' salura. Dan Eh, mhijiex xi ħaġa li sorprenditna minħabba li huma jistgħu jinqatlu f'kull stadju tal-ċiklu ta' ħajjithom dan eh, dawn il friħ ta' sarura fil-fatt jistgħu eh, jinqabdu malajr ħafna minħabba li din hija xi ħaġa li hija mitqiesa bħala xi ħaġa tajba ħafna. U anka għanna wkoll il-friħ li qed jinqabdu wkoll għal prodotti oħrajn u hemm ħafna li tmutu minħabba l-pumping stations u u l-adult saluri salura adulta tisiba diffiċli sabiex terġgħu tidħol lura sabiex tmur isib triq tal lura lejl il-baħar tas-sargassu. Aħna Qegħdin naraw illi fil fatt imbson n-implementaw ċertu miżuri ħalli bekk inħarsu is salura u verament nilqa il-rapport eċċellenti ta' Sinjura Levins illi fil-fatt tista' tena sabiex nilqu l-anijiet li huma tant mixtieqa grazzi. Grazzi ħafna nisimgħu lis-Sur Kadek ma' żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, eżis kollegi. Mis-seklu 20 kien hemm bosta fatturi illi kienet jinfluwenza l-popolazzjoni tal-salura pal per eżempju li ċertu territorji kienu isiru iktar nixfin, il-pumping stations, il-turbini u fatturi oħrajn. Kif tistaw taraw din hija lista twila ta' affarijiet li affettwaw l stoks ta' salura, aħna rridu noqogħdu attenti ħalli nippreservawhom daw l-istoks, fl-istessin rridu nkunu prattiċi u nippruvaw inwaqfu milli kollu nippuntaw subajna lejn is-sajjieda u nwaħlu fihom għal kollox Indi miex tweġiba u l-inizjattiva li aħna rridu nieħdu, il-habitat ta' din dan l-istok tal-ħut irrid jitqies, irrid ikun analizzat. Però rapporter qiegħda tinsa wkoll l-industrija tas-sajt u koll hija responsabli f'ċertu pajjiżi bħal Franza sabiex inżidu l-istoks ta' ċertu hu ta' din jisiru sakrifiċċji fi Franza sabiex aħna nilħu l-għanijiet ta' ġestjoni fiħdan l-istrateġija 2020 aħna rajna li kien hemm naqis ta' 65% fil-livelli ta' produzzjoni mis-snin design u mis-snin 2006 u koll aħna rajna tnaqqis anka fil-prezzijiet, ġifiri aħna rridu noqogħdu attenti. Nibqgħu bajnajna miftuħa Nafu illi mannix wis eh, eh, urġenza ġifiri għal dawn il-mizur ta' ġestjoni, naħseb li għanna namlu kollox pass pass, aħna nafu li aħna edin naraw li għat ikun adottaw rapport li għat jitkellem fuq l injament mal-Trattat ta' Lisbona. Grazzi ħafna sa' Signora Thomas. Grazzi ħafna, Sir President, Signora Komissarju, jena nixtieq nitlob eh, l-għonet nirringrazzja l-rapporter, naħseb li naqbel iva li aħna rridu nħarsu kemm jista' jkun dan l-istok tal-ħut ta' salura, aħna nafu li għandna informazzjoni ħirġa mill-istatistika Ewropea li mhix dejjem konsistenti mal- kummenti u dak li qed josservaw is sajida f'ċertu reġuni aħna nafu li hemm ukoll Um, stock taking tal-popolazzjonijiet u tal l-istok ta' salura u naħseb li issa qed jidher li arġenti li aħna nimponu pini fuq dawk l-istituzzjonijiet li mhux qed ikkoperaw magħna sabiex jituna din l-informazzjoni li tant għandna bżonn. U il-sajjida ti batu minħabba din l-ignoranza jina naħseb li l-sajida għedna din nħedġaw sabiex jidu eżattament xinu għal attivitajiet taħħom, pero fl-sessin aħna rridu naraw illi narfu li sajida għandhom xolom irregolat bir-restrizzjonijiet tas sajt U aħna naħsbu wkoll li l-mijiet mal-kosta jax ħagġa ħaġa importanti wkoll għas-saħħa ta' dan l istok importanti li aħna nimplementaw ukoll dawn il-miżuri u nqisu l-informazzjoni aġġornata u nippruvaw niġġieldu kontra il- għal-problemi li aħna għanna f'dan fil-kas tal- dan eh, l-istokku aħna nerġgħu nimplementaw ukoll dawn il-pjani ta' ġestjoni kif suppost. Grazzi ħafna s-sur Nicholson. Grazzi ħafna sur President. fil konstituenza tiegħi flekni fil-fatt aħna naraw li għandna waħda mill-iktar eh, post li was li jagħmel eh, sajt sostenibli provdi eh, tula l-ħafna familji u aħna qegħdin naraw illi fil-fatt qegħdin nirrispettaw ħafna r rizorsa Għal din ir-raġuni aħna naraw illi fil-fatt rebħu dil-kooperativa rebħet eh, premju u mis-sena 2004 investit 5 miljon lira sterlina f'dan il-xogħol. Aħna għandna esportazzjoni li wasal għal 5 miljon fis-sena bħala tħul u jiena nixtieq ukoll nejt li nappoġġa il-pjan tal-kupru tal-istok Ewropew. Issa din hija parti mis-soluzzjoni nittama li l-Kummissjoni ħadd isu dan il-punt. Naħseb ukoll li man l-ebda proposta li għandu tkun implementata sakemm ma jkollna evalwazzjoni tal-impatt bbażat fuq bażi xjentifika jkun miftiem eh, minn kulħadd. Jiena naħseb li importanti li aħna narfu l-obbligi tal-ġestjoni u li aħna ikolna rekomendazzjoni tajba dawn li pajjiżi jridu jarfu ir-responsabiltajiet tagħhom u joħorġu bir-rapporti li għandhom isiru ħalli jiġudikaw sewwa dak li qed jiġri. Grazzi. Köszönöm szépen. Grazzi. Nadd il-mikrofonu issa l-Onorevoli Van Nistelrooy. Signora Komissarju Damanaki, dak li fil-bidu kien jider bħala xaħġa formalità biss kif l-istituzzjonijiet jisbdu ħabel wieħed fl-imkien biex jimplementaw eh, trattat ta' Lisbona biddel il-karattru tad dibattitu tal-lum. Iżda, ovvjament, jek naraw tnaqqis drammatiku bħal dan fil-stokkijiet tal-sallur, rridu namlu xi ħaġa, ma se namlu dwar dak li qed jiġi esportat. L-esportazzjoni pereżempju tal-frieħ tas-sallur f'inħawi oħrajn madwar id-dinja. Dan forsi żball hemm falliment fil-implementazzjoni ta' ftehimiet ċar dan. Il-Parlament Ewropew għalhekk irid joqgħod attent fuq dawn l-affarijiet u jara jekk jendux intervjeni fejn hu neċessarju. Sar ħafna, per eżempju fl-Olanda, bil-pjan ta' ġestjoni għall-użu ta' sallur u kif eh, nejnuhom meta jkunu qed isibu xi ostakli. Imma hemm bżonn li nagħmlu aktar fir-rigward tal-fondi biex nejnu lil sajjieda anke minn eh, dawk is-sajjieda Olandiżi dan il xogħol Ġifieri hemm affarijiet nistgħu nagħmlu nistgħu nagħmlu differenza f'ċertu rigward. Iżda aħna fil-ħarifa nixtiequ naraw l-evalwazzjoni tagħkom tas-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. Issa wasanna l-proċedura KHDI l-Onorevoli Fanderson. Manderson, if you In my constituency, Lockney enjoyed... Fil-kostituenza tiegħi l-oħnej għanna status ta' PGI u aħna għanna eh, pjan ta' ġestjoni ta' salur eżemplari. Kważi 300 familja huma dependenti fuq dan it-tip ta' sajt hemm il kooperattiva ta' sajjida oħnej li għamlet l-aqwa tip ta' dan it-tip ta' sajt. U dan jaraf il-ħtieġa tal-konservazzjoni ta' stokkijiet ta' sallur u anke li jkun hemm prassi sostenibbli ta' sajt. Għal 40 sena investow kważi 5 miljun sterlina biex jixtru u jerġaw jagħtu stokkijiet u ċans li jerġaw eh, jirriproduċu s-sallur u anke jħarsu l-ferħ tas-sallur anke kien hemm l-Istitut tal-Bioxjenza li qed jagħmlu riċerka anke bħalissa fuq stokkijiet tal-sallur. Imma l-ebda proposta tempat dirett fuq il-negozji eh, ċittadini, eccetera, għanda tiġi introdotta qabel ma jkun hemm studju u evalwazzjoni bbażat fuq evidenza xjentifika. Grazzi. Grazzi. Nad il-mikrofonu issa l-Onorevoli Ferreira. Grazzi President. Li kunem ġestjoni ta' stekkijiet ta' sallura Ewropea qed waslinna ħafna difikultajiet, għanna ħafna distakki fir-rigward id-dejta xjentifika u għandna problema li tmur allar minħabba il-tgeġwiġija ta' riżultati f'ċertu pajjiżi terzi, bħal per eżempju anke pajjiżi li jisu sallur bħala speċi protetta bħal Portugal. Il-sistema laqqas qed laħħa u mhux qed jirnexxilha kampa. U għalhekk inutli jkun hemm regolamenti żejda u addizzjonali jekk ma jkunx hemm biżejjed fondi biex dak li jkun ikun jista' jimplementa r-regoli li wieħed joħroġ. it teddidi tas-sallura Ewropea huma enormi u hemm bżonn li kulħadd jerfa' il biċċa ta' responsabilità tiegħu, mhux is-sajjeda biss biex din nispeċi tilħaq tirkupra. Kulħadd qed jaqta' qalbu minħabba li s-sistema hija dik li hi u ħadd ma jerfa' responsabilta bl-istess mod. Il-ferħ tas-sallura qed jaffaċċaw diffikultajiet kbar biex ilaħqu jaslu għal ċiklu ta' riproduzzjoni. U din hija xi ħaġa li għandna nżommu f'moħħna meta noħorġu miżuri biex inħarsuhom. Grazzi. ħadd ma talab il-mikrofonu aktar taħt il-proċedura KHDI u għalhekk ngħaddi il-mikrofonu minnu fih lill-Kummissarju Damanaki. Grazzi President, nixtieq intenni li l-proposta tal-Kommissjoni għandha l-mira li jkun hemm l-lisbonizzazzjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna. U għalhekk dak li nippruvaw nagħmlu sempliċement huwa li nagħmlu konformità tar-regoli tar-regolament eh, issa tissa ma dak ta' Lisbona. Mhux qed ninterferixxu fis-sustanza, imma nifhem li dan jagħmel sens minħabba li għandna ħafna indikazzjonijiet min-naħa tagħkom li stokkijiet ta' salur mhux sejjer tajjeb, raġonevoli li l-membri tal-Parlament Ewropew resqu tħassib tagħhom u hemmhekk nixtieq intenni li l-Kummissjoni ser tilqa t-ħassib tagħkom. Dak li diġà għamilna huwa li aħna tlabna li xjentisti tagħna jituna valutazzjoni tal-pjanijiet ta' ġestjoni ta' salur mill-istati membri dwar is-sistema ta' rapportaġġ u anke fuq l-aspetti l-oħrajn li semmejtu. Għalhekk qed nistennew din il-valutazzjoni, ħanna analizzawa u nistawetkom mill-ġdid li sa tmim din is-sena il-Kummissjoni ser tiġi hawnhekk fil-Parlament Ewropew u anki ħataddel il-Kunsill l-evalwazzjoni ta' dak li qed nagħmlu issa u ta' dak li huwa meħtieġ biex intejbu s-sitwazzjoni ta' stokkijiet ta' salur. Grazzi President. Kusunum sipa. Grazzi ħafna, Kummissarju. Issa nadda mikrofonu l-rapporter Signora Löwen. Thank you, Mr. President. Grazzi, President, grazzi ħafna l-kollegi għal parteċipazzjoni tagħhom f'dan id-dibattitu. U grazzi ta' l-appoġġ għal-rapport. Jina nixtieq nirringrazzja l-kollegi tal-li semmaw l-aspetti l-oħra li qed jeddu istokkijiet tas-sallur, inutli noqogħdu nidibattitu fuq dan, imma nixtieq nisħaq lill-membri mill-Irlanda ta' fuq li jużaw il-klim sostenibli ma' sajt sostenib ma' sajt tas sallur hija diffiċli llum għax nix stok wieħed ta' sallura. Allura anki jekk dak li jkun jaħseb li għandu prattika ta' sajt li hija sostenibbli, mhux dejjem ikun dan il-każ fejn ikollok pereżempju 90% tal-saluri qed ikun meddet fejn ma jkollokx pjanijiet ta' eh, sajt li jippermettu l ħut eh, jirriproduċu dan ma jkunx sostenibbli aktar meta dan ma jkunx meta ma jkunx hemm dawn l-affarijiet. Issa, Sinjura Damanaki semmit eh, dan il-punt fuq restocking li ġifiri li l-ħut ikollu ċans jirriproduċi mill-ġdid fid-diskors tagħha u aħna esni fil-rapport anke fuq il-mortalità tal-ferħ ta' sallura matul it-trasport, anke trasferiment ta' possibbli ta' mart għal sallur u anke li eh, stokkijiet ta' sallura irridu jinnataw il-possibilità li mor li vjaġġaw lejn il-bahar ta' Sargassus u ikunu jistaw jirriproduċu u jbidu il-bajt biex mbagħad eh, ċiklu tal-ħajja ta' dan is-salur ikompli. Ma nafx x'nistgħu nagħmlu fuq il-pjan ta' ġestjoni tal-Merluz fil-Baħar Baltiku, il-PPE kien favur ċi bidliet eh, sostanzjali fil-rapport tal-izbonizzazzjoni, ġifri mhux dejjem konsistenti li tieħdu dan l approċċ għall speċi oħrajn. Għalhekk nixtieq nirringrazzja lill kummissarju li qed tifhem li din hija sitwazzjoni urġenti u gravi u għalhekk hemm bżonn li elementi addizzjonali jiddaħlu fil-pjan ta' ġestjoni tas-sallur. Nixtieq nisħaq li dawk li xtaq u jħarsu lejn l-esportazzjoni illegali tal-ferħ ta' sallur, pun tajjeb dan, anki nixtieq nagħmel dan, imma mhux dejjem konsistenti fl-Unjoni Ewropea meta minn banda nirrikonoxxu li il-salura Ewropea hija medda u m'għandix tiġi esportata imma mbagħad noqogħdu lura li nagħmlu xi ħaġa fuq il-kummerċ fiħdan l-Unjoni Ewropea u hemm bżonn li nkunu konsistenti, speċjalment meta l-Unjoni Ewropea qed tikkonsidra sanzjonijiet kummerċali kontra pajjiżi oħrajn terzi li jistgħu mod insostenibbli. Irridu nżomma ma dawn l-istess kriterji aħna stess. Grazzi lil kulħadd, grazzi President. Köszönöm sipen, ezzel a vitát Grazie ħafna, dan wassanna għatmim ta' dan id-dibattitu il-votazzjoni ser is-seħ għada senar. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa rapport minn Korazza